ma nixtieqx li mbagħad jintesew. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sinjura Jorova għal tweġibiet li jenti tajt għatlet blokkiet ta' mistoqsijiet, naħseb ismiħ kien tajjeb ħafna. Issa għandek ħames minuti nixtieq nitolbok sabiex iżomma dawn il-ħames minuti għax diġà aħna qed nittardjaw. Membri onorevoli, Presidenti, jena sam jgħid eh, wara tletzijat ta' diskussjoni imma Id-diskussjoni kienet interessanti ħafna, interessanti li nisma' l-mistoqsijiet eh, tagħkom u li ġejt permessa nagħti tweġibiet kif qed ilkom jiena mhux persuna li naħdem ma' ċivil imma jiena bnidma li naħdem fil-politika. Ġifiri, forsi intkom tal-opinjoni li ma konx dettaljata wis eh, fit tweġibijiet eh, tijaj imma jena xtaqt narrafkom jena min jena xinu ma l-opinjonijiet tijaj fuq eh, għat ta' kustjonijiet speċifiċi li għaw taħt il-portafol ta' ġustizja rriti tal-komissionaturi u sessi u Jena, tantina jiena li jinsejt eh, mela eh, noħroċ id-diskors tijaj sabiex eh, namel l-istqarrija tal-axħar tema li muxħa ninsa xi affarijiet imma jekk ta' tuni din opportunità sabiex nsir il-kommissarju għal dan il-portafol daqshekk importanti u li l-azzjonijiet jolqtu nil kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea. Jena ħankun vera lesta li eh, ikolli diskussjonijiet fuq il-kustjonijiet komuni, fuq il-kustjonijiet li għandhom xaqsmu għall-interessi komuni u jiena ħankun ferm kontenta li nkun nista naħdem ma'kom ma il-koll u nittama li il-kooperazzjoni tista' twassal fuq medda sira ta' żmien riżultati interessanti. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjakom għal din l-atmosfera sem kemm daqshekk sabiħa jiena ma stenniċ li ħatkun hekk l-atmosfera.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 għal-minuta. Grazzi ħafna. Nixtieq nesprimi l-opinjoni tiegħi fissem il-Kumitat Ġuri. Ġifiri li għanna bizzejiet informazzjoni, bizzejiet tweġibiet li ħaj permettulna naddu għal valutazzjoni jew l-istadju ta' valwazzjoni ta' din il-proċedura jiena smajt bi interess partikolari l-opinjoni tiegħek fuq eh, il-liġi privata internazzjonali kif ukoll fuq il- il-punti tal-ħarsin tal-konsumaturi kien hemm punt wieħed biss fuq l-organizzazzjoni se jkun hemm laqta valwazzjoni fis-sitta u nofs li ħassir fil-sala ASP 5G3 u jina nistiden l-koordinaturi tal komita Ġuri sabiex nil-taqaw fis-sitta fl-istess sala. Dak li xtaqt ngħid jiena minna ħatijaj, grazzi. Sur ma Morris, eh, Iva, fissem il-Komitat Liben, nishtiq nir-ringrazzjak, Sinjura Rorova, membri, nishtiq nir-ringrazzjakom. Iva, aħna ħadna nota tal-impentijak li taħdeb mod koordinat eh, ma' Vice President Timmermans fuq il-lista ta' dritt u drittijiet ta' eh, bniedmin u fuq għansigli reporting u koll u Puttinger Iva li taħdem ukoll flimkien magħhom u taħdem ukoll fuq direttiva u li liġi għal ta' kontra diskriminazzjoni Iva hemm dawn il-portofolli eh, differenti, hemm problema imma għax hemm ħwis kommissarji li qed ikopru din il-kwistjoni mhix il-problema tiegħek, aħna ħerqana li nkomplu naħdmu flimkien miegħek u din kwistjoni li se naħdmu fuqha u ħan evalwaw it-tweġibit tijak u sali issa wasal iż-żmien sabiex nirringrazzjaw, nixtieq nirringrazzjak tal-li koprejt dawn il-kwestjonijiet li l-kollegi fil-komitat jisevalwawhom dawn it-tweġibiet u l-kunsum bat il-koordinaturi ħajjieħdu deċiżjoni aħarija. Sinjura Jorova nixtieq nirringrazzjak għal ħin tiegħek. Si, Ivat li inti bniedema involuta fil-politika u aħna u koll, mux dejjem ikunem bil bejnietna, imma dejjem natmu taħt dawl demokratiku u sen l-taqa jiena mal-koordinaturi mal-kumitat u koll sabiex nara jekk huma kontenti bil-kwestjonijiet u kienem u um, u um, mela it-tweġibiet li inti tajt iva forsi hemm xi kumitati oħrajn li jridu jkunu involuti, imma aħna issa se nimxu l qudiem b'mod demokratiku sabiex naraw jekk il-membri semaw bizzejet u ma kontenti bil valtazzjoni u sabiex nala tajt il-Senjor Garcia Perez fissem il-Kumitat dwar drittijiet tan-nisa nixtieq iva nirrepeti u najt grazzi ħat tal-kollegi, ħadna nota ta' tweġibiet il-kummenti. Inti naħseb taf realizzajt li dan il-Kumitat iva jgħamil ħafna mis-soqsijiet diffiċli u ħankomplu nkunu hekk għax eh, iva għax 20% tal-popolazzjoni Ewropija ma nissa u aħna sen namlu l-valutazzjoni tagħna se naħdmu flimkien mal-kumitati l-oħra u jiena fiduċuża li bi kooperazzjoni u kollaborazzjoni aħna se naslu għal xi ħaġa tanġibli għan-nisa fl-Ewropa punto. Damos por finalizada la comisión. Muchas gracias. U issa wasalna fit-tmien din il laqqa kollegi nixtieq ringrazzjakom għall-parteċipazzjoni u għall-paċenzja wkoll li rejtum.